il-seduta miftuħa għandi numru ta' aħbarijiet xnati irċivejt mill-Kunsill il-pożizzjoni tagħha l-ewwel qari u l-istqarrija tar raġunijiet u l-pożizzjoni tal-Kummissjoni u eh, dan ħajkunu fil-minuti ta' din Eh, seduta tlet xhur illi l-Parlament għandu biex juri il-pożizzjoni tiegħu jibda minn għada il-21 ta' Mejju 2010. It-tieni minuti tal-biraħ u il-tekst li ġie